mira l-qoddim biex ikun hemm stabilità illi ħajkun ta' benefiċċju lilna il-kol. Grazzi. Grazzi, Komissarju. Mela, jina għadni kif irċevejt sitt proposti għal rezoluzzjoni fit tmiem id-diskussjoni tagħna nisa u diskussjoni u l-votazzjoni se sseħħ għada. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna tal-lum hija rigward id-dikjerazzjoni ta' rappresentant għalli għall-Unjoni għall-Affarijiet Barranin il-Politika ta' Sekurta, il-Viċi President tal-Kummissjoni fuq il-AIDS u l-HIV fid-dawl ta' 18 il-Konferenza Internazzjonali fuq l-AIDS illi se jisseħ ġewwa Vienna fit-23 ta' Lulju 2010. Mela, sendur minnu fih għal Viċi President Ashton. Grazzi, grazzi. Jiena nilqa l-opportunità li nieħdu sem din is-sessjoni ta' drittijiet tal-bnedmin u l-HIV AIDS. Dan huwa dibattitu fuqtu għaliex mill-lum ta' xil-jum ieħor ħajkonna tmin konferenza tal-AIDS se seħġa ġewwa Vjenna il-firxa tal-HIV jistgħu qed iwassal tbatija kbira u l-impatt tal-HIV jgħatteġa gravata f'sitwazzjonijiet fejn ġitti tal-bniedem mhux qed jiġi rispettat u naħseb illi ċertu konflitt ta' interessi jista' jwassal għal e, iktar infezzjonijiet tal-HIV, speċi meta hemm abbuż sesswali kontra n-nisa u t-tfal meta ma jkonniex dawn it-tip ta' liġijiet kontra diskriminazzjoni dawn il-persuni qegħdin jgħixu din it-tip ta' marda qed jibżaw wis biex joħorġu għaliex jibżaw illi jippuntaw subajhom lehom. F'xi pajjiżi fejn ukoll hemm regoli um, kontra il uh, ukoll ċertu regoli fejn il-pina tal-mewt qed tiġi imposta u aħna rridu naraw illi kulħadd ikollu l-aqwa standard ta' saħħa mentali li teżisti biex kulħadd ikollu aċċess għall informazzjoni kif ukoll għażliet għal trattament ta' prevenzjoni u kura in ġenerali u ħadd ma jista' jixti diskriminat. Uħna nafu illi din rata ta' infrazzjoni tintuża bħala wieħed jintuża bħala raġuni għaliex wieħed ma jingħatax ħarsin f'pajjiż jekk tifittex għażil u għammin ukoll ma jingħatax xogħol hemm min jitħalla barra milli jmur l-iskola. Din unjoni Ewropea kienet fuq quddiem għal ħarsien ta' persuni li huma infettati. Il Kunsill Ewropew adotta konklużjoni fl-2009 program ta' azzjoni sabiex niġildu kontra dan din il-marda anki bi permezz ta' azzjoni inkluż il-ħtieġa li nindirizzaw ċertu aspetti ta' drittijiet tal-bnedmin. L-Unjoni Ewropea kienet qed tippromuovi l-idea ta' vjaġġar għal dawn il-persuni li għandhom HIV. Aħna naraw li speċifikazzjonijiet fuq minn għandu HIV u li jkoll jipprobixu milli joqogħdu fil-pajjiż jew iżuru pajjiż huma ta' diskriminazzjoni u ma jħarsux is-saħħa tal-bniedem. Għalhekk aħna nilqaw il-emendi li saru milux ġewwa l-istazzjoni tif ukoll ġewwa ċina bħala dawk bħala mm, sinjali pożittivi. Dawn l-aħħar xhur Il-rappresentanti eh, tal-Unjoni Ewropea ġewwa Bruxelles u Brussell u pajjiżi oħrajn u kol res u tħassib tagħhom rigward il-kriminalizzazzjoni ta' mġiba sesswali fost eh, fost il-kbar jew anki eh, fastidju sesswali li hemm bejn ċertu li jkun hemm min-naħa ta' ċertu uffiċjali fis-Senegal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 Grazzi, nishtiq nirringrazzja li Sinjura Ashton tal-li ħedawnek illum minn kajja l-fatt li kħat jara l-loba bħalissa. Imma id-dibattitu tagħna huwa wieħed importanti għaliex hija kwestjoni li ġibna ħafna dwejja. Rajna ħafna progress sar fil-qasam ta' trattament u prevenzjoni veru fis-snin li għaddew imma għandna ħames snin biss biex nagħlqu l-għanijiet tagħna tal-għanijiet ta' żvilupp tal-millennium l-MDGs biex naraw li naqsu l-infezzjonijiet imma fil-fatt qed naraw li numru ta' persuni huma infettati qed jikber per eżempju anki ċertu gruppi soċjali bħal nisa u tfajliet, għalhekk fir-riżoluzzjoni tagħna aħna qed ngħidu qed nistqarru li aħna napoġġaw tlet tipi ta' azzjonijiet. L-ewwel net azzjonijiet biex inħeġġu pajjiżi li huma qed jiġi affettwati mod partikolari minn lejt. Biex ikollhom pjanijiet ta' azzjoni relevanti. u biex idaħlu liġijiet kontra diskriminatorji biex eh, jħarsu dawk il-persuni li huma affettati u aħna nisħu il-kustjoni ta' edukazzjoni, speċjalment aċċess għal edukazzjoni u aċċess għal informazzjoni għalhekk inkunu nistgħu ndawru diskriminazzjoni u nbidluha f'aċċettanza u modrija li importanti wkoll f'pajjiżi li mhumiex sviluppati f'ċertu livelli ta' edukazzjoni aħna eh, irti konna aċċessa ċertu mediċini per eżempju fil-ħarrifa li ġejjin li ġejja ħajkonna ehm, ftejjim ta' kummerċ ħieles mal-Indja u waħda mill-problemi li aħna sibna l-ikbar problemi sibna mal-Indja kienet li fil-fatt li l-Indja qegħdin Eh, jħol u eh, medikamenti ta' medicini li ma tantx jiswew ħafna flus, ma dawn jistaw jkunu limitati mbagħad fuq is-suq. Grazzi Sur Cashman, 3 minuti għas-Soċjalisti Demokratiċi. Grazzi. Signora Ashton, wara li smajt il-stqarrija tiegħek tal-bidu nista' ngħid biss li jiena nista' mmur lura d-dar għal ix-xogħol li sar. ralament smajt il xi ħadd minnaħat ta' eh, dis fil-pozizjoni tiegħek li mhux biss jifmu x'għamilna naħna. Imma xaħt nagħmlu u x'qegħdin nagħmlu u x'għandna nagħmlu biex inħarsu dawk li juba l-iktar dajfa għalhekk jiena kuntent ħafna illi il-Kommissjoni qed taħu appoċ msejjes fuq id-drittijiet, għalix la darba dan is un badom jistgħu jiġu forzati minnek ta' civili li qegħdin jaħdmu fismek. Jiena qed nitkellem ukoll bħala rapporter tal-Parlament fuq ir-reviżjoni tal-MDGs. Eh, dispjaċi kbir il-numri ċifri qegħdin jikbru ta' persuni li qegħdin jgħixu b'AIDS u l-HIV. Fl-2008 2.7 miljon persuna ġew infettati mill-ġdid u ħafna minn dawn fis sotto sahara u l-Afrika u xi 60% ta' daw kienu tfal u nisa. U għalhekk hemm ħafna li qatt irid isir. Aħna rridu nagħtu ktar setta lill persuni biex jagħtu jieħdu deċiżjonijiet meħtieġa dwar id-drittijiet tagħhom fuq ġisimhom, fuq dritt li għandhom ħaddieħor illi ġelu jisforzaw lilhom infushom fuq dawn in-nisa u anki dawn il-persuni transgender illi huma ħafna drabi ħaddiema fis-settur tas-sess għax m'għandhomx għażla u l-ħafna ġob qegħdin immexxija mill-irġiel u dinja xi ħaġa li aħna ma nistgħux naċċettaw hemm livelli għolin ħafna ta' infezzjonijiet fost dawk illi inkluż dawn il-ħadima fis-settur ta' sess illi hemm irġieli ikollhom xaqsmu marġi l-oħra li qed jinnegaw li x'inhu l-orjentament sesswali tagħhom minħabba stigma eh, min Eh, qed juża drogi, eh, migranti u ħaddiema li ċaqal un posta li ħor li insabu din is-sitwazzjoni f'pajjiżi oħrajn. fil ukrajn u fir-Russja hemm livelli ta' epidemija. Miex kollox eh, kollha storja kera, però u negattiva. Aħna nittamaw illi fit-18 konferenza fi Vienna nkunu nistaw nejdu li l-ħakna ċertu għanijiet Nistiq però ngħid statistika kollha dawk il-miljuni kollha. Immaġina menu hemm ħajja waħda li affettwata b'realtà li qed tgħix bil-HIV u l-AIDS. Ġenerazzjonijiet ħaħ, ħajjiet illi jintilfu, maħbubin illi jintilfu, ġenituri li jintilfu, aħwa li jintilfu, ħajjiet illi jintilfu u dinja ħela, ħela kifra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 u l-kollegi tagħha Sur Kolonska u Sur Cashman għal kliemhom u jiena naqbel magħhom 100%. Jiena nixtieq ngħid illi waħda mill affarijiet li qal sur Cashman hija din xi ħaġa li preventibbli. Imma din jgħad jgħad tifrustrani. Għax mezzi sempliċi u li ma tiswix solt li wa solt u waqfu tant każijiet ta' AIDS. Nista waqfu din it-batija kollha. Jekk inħarsu lejn it-tlim bħal stigma per eżempju, Sinjura Kalaska semmiet din din tip ta' diskriminazzjoni wkoll sem Sinjura Ashton semmieta. U għanki fiħdan l-Unjoni Ewropea, għatem din is-stigma, jekk ħarsu li l-fatt illi fiħdan ċertu stati membri. Per eżempju, persuni omosessuali ma jistawx jagħtu d-dem Hemm stati membri illi kontra regoli u l-prinċipi kollha li aħna suppost nappoġġaw jitlob illi dak li jkun ikollu stqarrija negattiva tal-HIV qabel ma permettulhom li jitlu fl-Unjoni Ewropea. Din huma affarijiet li aħna rridu nindirizzaw qabel ma ngħidu l-pajjiżi oħrajn kif għandhom e- e- jagħmlu. Ġifieri qabel ma ngħidu li l prohibizzjoni trid tinħamm Stati Uniti rridu nagħmlu l-istess Unjoni Ewropea parti l-istigma problema oħra li hija waħda ta' moħmalu, ej, illi meta niġu għal etika omosessuali u morali jina u kol, ma, nistax nemmen li jem personi għawnek li ma jistawx jappoġaw din it-tip ta' rezoluzzjoni qed nappoġaw għada għax qed jitkellem dwar ġittijiet tas saħħa sesswali u riproduttivi u autonomija sesswali għan nisa jek aħna biss narfu dawk il-prinċipi jekk aħna nappoġġaw mill-istati membri kollha ta' din għana l-appoċ, għal-sati membri din sala nkunu nistaw inqaċtu ħafna dbatija u ma sax nifem kif dak li kun jista jirfjuta illi jappoġġom u xorta jista jħares fil-wiċċa dawn persuni ħafna minnhom nisa nrid ngħid illi qegħdin jgħaddu minn batu dawn dan it-tip ta' mart kife. U irrid ngħidha, ir-drittijiet ta' awtonomija n-nisa rridu narfu li n-nisa u ma sit il-ġisem tagħhom li huma jiddeċidu u mhux biss barra mill-Unjoni Ewropea ma kol fih l-Unjoni Ewropea. Dawn huma kollha affarijiet illi ma jiswewx sold. Aċċess għal mediċina u għal servizzi tas-saħħa tajba hija xi ħaġa fundamentali fl-Unjoni Ewropea naraw li dawn it-tip ta' drittijiet tal-bnedmin bażiċi huma hija hija xi ħaġa eh, li nitkellmu dwar għal-ħin kollu, li fej, aħna qed naraw isu privileġġ u isu qed nagħmlu l pjaċir. Le, huwa dritt fundamentali, bażiku, u jekk inti tkun pratiku. Ħalissa qegħdin f'nofs eh, kriżi finanzjarja li qed tolqot persuni l-barra li mkoll mill-Unjoni Ewropea mod partikolari, jekk ikonna ehm, xogħol eh, ħaddiema li huma b'saħħithom hija waħda li aħna rridu ninvestu fija allura jifna interessana u wkoll. U għalhekk nixtieq nħedġġ dawk li qed jisu illi għamlu tnaqis f'ċertu budget għandu għalkew dak kundu xaqsa is saħa pubblika. Ma jagħmlux dan għax maħniex qed nitkellmu dwar naqis fil-budget imma għandna bżonn nagħtu appoġġ u għajnuna lil dawn il-pajjiżi u fl-istess ħin ma' rridu nappellaw għal responsabiltajiet li għandhom jerfaw il-gvernijiet biex naħla nixtieq ngħid illi il-membri kollha tal-sala eh, kollha għandhom jappoġġaw din ir-riżoluzzjoni għada. Grazzi. Grazie per il gruppo verde l'onorevole Autala. Grazie, fissem il-grupp tal hodor is-sur is-sinjura Autala al minuta u nofs. Grazie ħafna, President. Jiena napoġġa Mm, dak li ntqal mill-gruppi politiċi l-oħra fuq l-HIV u nirringrazzja anki l-rappresentantu li għall-approċ taħħa f'din il-kwistjoni. Rizoluzzjoni se nadottaw għada. Tista' tkun kontribuzzjoni importanti ħafna għal 18 e, il-konferenza Internazzjonali e, fuq l-AIDS li se sir e, f'Lulju Vienna. U emmek nistaw naraw kemmu importanti illi l-Unjoni Ewropea tista' taħdem ma' dawk il-pajjiżi illi għad għandhom politiċi li huma xkiel għal kura ta' nis illi huma morda bl-AIDS. U, u anki fil-prevenzjoni ta' din il-marda. Aħna fir rizoluzzjoni tagħna aħna qegħdin ngħidu li għatem 106 pajjiżi bħal dawn. U dan huwa kompitu importanti fil-politika barranija tagħna u tal-iżvilupp biex li għandna bżonn ta' approċ ibbażat fuq l-evidenza għal AIDS u rridu eh, nittrattaw eh, diskriminazzjoni u l-preġudizzi li jeżistu hija ħaġa eh, ħaġa kera illi hemm ċerti pajjiżi li kriminalizzaw l-omosessualità u rridu najdu lil dawn il-pajjiżi illi dina mhix ħaġa li tista' tiġi adottata bażi di traduzzjoni u kultura. Hija kwistjoni ta' trattament tal-bnedmin b'mod deċenti huma d-drittijiet tagħhom. Grazie. Grazie issa fil-fisem il-grupp tal-GUE NGL E sur Mattias għal minuta u nofs. Signora Mattias, grazie President, Kommissarju, rappresentant Oli. Aħna din repetu l-istess affarijiet l-erba telef ġodda fl-2007 u fl-2008 u dejjem tilajn iktar ma netalmux Eh, u ma ċifri kbar ħafna u ma ħafna iktar mill-istimi. Eh, zewġ terzi minn dawn il-persuni mandomx aċċess għat-trattament. Aħna rridu nejnu l-aċċess ta' trattament fil-Afrika subsaharjana. E miljoni ta' nis li mandomx aċċess u mod speċjali ir-rata ta' infezzjoni fost in-nisa dejjem qed tikber u irridu nħarsu lejn il-prevenzjoni, l-aċċess għat trattamenti u rispett għad drittijiet tal-bniedem. Il-Kummissjoni u l-Kunsill għamlu impenni u għandhom eh, eh, għandhom għandhom jaġixxu fuq dawn l-impenni u mhux iħallhom fl-istat tal-kliem u ħafna drabi huma l-iktar nis vulnerabbli u ma nistawx niddiskriminaw kontra n-nies illi huma infettati fil-Europa li għabbatata fuq id-drittijiet, ma jistax ikun hemm diskriminazzjoni għabbatata eh, fuq istessi meta namlu dan, u dak li għamilna u dak li qed namlu bħalissa mhuwiex bizzejiet. fil-ġlida globali kontra l-AIDS, l-malaria u mart iħor, rridu natu eh, il-trattament preventiv fil-pajizi li qed jiżviluppaw Ek ma namlux dan il-situazzjoni se sir għar u l-Ewropa għandha tati għajnuna l izvilup u għandha tinkludi anki dawn l-affarijiet. Grazzi. Issa nibdew id-dibattitu bil-kelli ma' oħrajn u nibdew missur kelli Kelly minuti. Grazie ħafna, Signora President. Nishti nifra l signora Ashton ta' xol eccellenti u illi irnexxila Eh, tidra il-mandat taħħa fi żmien qasir. Eh, l-esperjenza tiegħi ma' lejds eh, ila xi sentejn meta tħalt fil-Malawi. U rajt l-HIV AIDS fost tfal u anki n-nisa u adulti. N-nis huma fit-tribu għandhom stennija tal-ħajja baxxa ħafna u għahda mill- li u għem tlet kwarti mit-tfal u uh, huma għem eh, l-uf ta' nis li imutu kull sena u xitmenin elf oħrajn eh, illi jiġu infettati bli IDS kull sena. U għem percentuali baxa ħafna illi għandhom aċċess għat trattament. Hemm bżonn nagħmlu affarijiet importanti, ċoe l-ewwel ħaġa il-kura medika, e, l-ewwel ħaġa li nippruvaw nipprevennuha u tieni nittrattawha meta narawha. U u għandu jkollna atteġġament iktar e, iktar uman, iktar uman għal dawk li għandhom e, il-marda u kif qalet is-Sinjura Ashton irridu namlu approċċ li huwa bażat fuq id-drittijiet ta' ċerti individwi fost dawn it-tribu li għandhom aċċess. Eh, din l-atteġament għanna nwaqfuħ u, bl-Unjoni Ewropea nistaw nejnu eh, biex nevitaw din il-pratika tradizjonali. U nista' ngħid ukoll li meta nagħmlu hekk iridu nitkellmu mal-awtoritajiet fit-territorju għax ħaġa li notajt fil- Malawi, jena kot nishtri l-gazzetta u kien hemm ħafna artikoli li huma kritiċi li kienu jkritikaw l-NGOs għax ma jimxux fl-imkien mal-gruppi lokali. U biex nevitaw dak li jiġi konsiderat kolonializmu intellettuali u kulturali, e, e, irridu ikonna kuntat man, man, man nis e, biex bekin nkunu nistaw neqirdu din il-marda. Grazzi, e signora Luna ċeka nos. Grazie, President. Rappresentantoli, Vice President tal Kommissjoni, kollegi. Jena kontenta ħafna li se jkollna rizoluzzjoni komuni u nittamaw il-maġġoranza kbira tal parlamento di vota fuq din di għax Al, e le fetheia tal-18 del konferenza Internazionale fi Vienna le Iena ġeja minn Vienna e UA Paesi, pajjiżi le qed jitkellmu fuq il eh, fuq id-drittijiet issa u d-drittijiet illum. Eh, u għabbażat fuq il-drittijiet, jira ħaġa li ma kenix fil-passat, kif intqal. Eh, L-HIV u AIDS jasal għal fat li il-persuni li huma infettati bil-AIDS jiġu marginalizzati u ma konsiderati bħala persuna li mhumiex fil-mainstream ta' soċjetà u din hemm neċessità li huma jsiru il-ċentru tal-attenzjoni, ċentru tal-prevenzjoni, ċentru tal-, -attenzjoni, ċentru tal kura ta' saħħa u rrid tifakar kulħadd li anki il-WTO fil-dikjarazzjoni ta' Doha fil-2001 eh, fuq il-trips qalet li l-iktar ħaġa importanti eh, hija s-saħħa iktar mill-interessi kommerċali. Din ħaġa importanti għall-Afrika fejn 60% tal-persuni infetti u mannista u tfal dawk li tradizjonalment għandhom inqas aċċess għal eh, kura tas saħħa għandhom inqas flus għal Stant il-kwistjoni li namlu eh, privativi eh, għal medicini u namlu il-medicina stur disponibli għal nis li huma fqar hija importanti ħafna fil-ġlida kontra l-AIDS u l-HIV. Kif int qabel, in-nisa u tfal it-tfajliet huma iktar Eh, illum, pero miex marda li qed tafetwa l-ġil iktar illum, u ma iktar il-nisa u tfajlit, anki l-ġil, pero iktar l-nisa u tfajlit. Jina tlabt il-kulħat u dawk li ma firmawx fuq dikjerazzjoni, nitlobhom jivutaw a favur għada biex namlu ċara illi id-drittijiet eh, eh, huma l-kulħat, specialment għal dawk illi huma affettwati bl-HIV Grazzi Issa nadu għasur Mikolaxxejk għal żewġ minuti. Grazzi. Lejz għada marda li toqtol. U minkejja l-arfin mediku illi aħna ksibna għatanna il-problema illi il-pazjent il-problema illi il pazjent E, imut e, minn oħra, minn mart ieħor tuberkulożi u infezzjonijiet sempliċi. Ħafna nies skont il-studi din il-marda e, jihduha fil-sess minar protezzjoni u bla sikurezza. Min qed jistudja din il-marda huma normalment persuni li huma impenjati eh, f'ċerti attività li offru servizzi għal eh, anki il-ħaddima ta' sess edin ixerdu din il-marda. Eh, ma rridux nkunu innoċenti wis u najdu illi meta namlu check-up medici darba fil-ġimma se jirsalu l-problema. Jina tabib u naf illi e, e, meta bridem jiġi jara tabib e, l-lum u jista jirġa jiġi l-ġimma diħla jista jista jista jiġbor il-marda sal-dattant u sal-dattant għet xerrida il-marda. U vul grupp iħor vulnerabli u ċittadini li huma ħaddima sessuali, spesso omosessuali. U kif nafu f'din il-komunità e, din il-komunità hija magħluqa pjuttost u eh, ħafna promiskwità f'din il-komunità u hija kwistjoni ta' żmien e, e li fi żmien mm, dawn in-nies se jiġbru għal marda. Jiena a favur eh, ta' riċerka fil-mediċini ġodda naturalment medikamenti antivirali mhumiex biżejjed effiċenti u jiena nemmen illi fil-qafas fis-seba' qafas program AFAS inkunu nistaw nsibu molekoli ġodda illi jkunu jistaw jgħinuna nsibu kura għal dawn in-nies. Jiena a favur ta' lajnuna lejn l-Afrika f'kull eh, possibilità xem miljoni ta' nis fl-Afrika u huwa dmir morali tagħna illi nejnuhom, speċjalment eh, fil-Afrika subsaharjana. Sa' għaddu proċedura catch the eye naddu assur Salvatore Jacolino. Grazie President. Mem nebda dubju illi l-lum l-ADS għada teddida għas-saħħa mux biss ta' ċittadini Ewropej. Kull sena jmutu eluf u eluf ta' nis u din il-problema eh, jaraw iktar fil-komunitajiet eh, li ngħidulhom li għet jizviluppaw għal daqstant iridu nkomplu niġġieldu noqogħdu attenti, noqogħdu kawti, irridu namlu iktar prevenzjoni, iktar informazzjoni, u rridu namlu iktar riabilitazzjoni, u rrid ikollna aktar risorsi anki, u rridu nagħmlu b'mod li dawn ir-risorsi jiġu użati moċira, emżon ta' appoċ għal familji għax il-problema tal-persuna marida bl-AIDS hija problema tal-familja. U rridu namlu azzjoni biex ċerti stili ta' ħajja u mġiba jkunu iktar xirqa l-għan u għalli konna rizultata saħħa li nistaw nkejlu u illi dawn il-problemi fi zmin jitnaqsu dajem iktar. Grazzi, President, grazzi Sur Jakolino. Signora Workman, għal-minuta. Eh, il-maġġoranza tal-infezzjonijiet il-ġodda rigwardaw iż-żaza, għax huma iż-żaza dawk li huma iktar potenzjalment għal riskju, għax huma jissottovolitaw il-possibilità ta' kontagġu. Huma eh, għadhom żgħar wis għax l-informazzjonijiet tal-tmeninijiet eh, u l-edukazzjoni sessuali miex obbligatorja f'ċerti skejjel. L-Eurobarometru jwera li maġġoranza ta' ta' ċittadini Ewropej huma a favur li jkun hemm iktar appoġġ mill-Unjoni Ewropea fil-miżuri kontra l-HIV AIDS. Għal stant huwa importanti li nnidu b'kompanji ġodda ta' sensibilizzazzjoni biex ninformaw b'mod partikolari dan il-grupp ta' persuni li huma a riskju. Issa sur Papa Nikolao. Grazie, President, ah, għalita anki Sr. Verman, ah, anki jek 33 miljon ta' persuni ah, għandhom l-HIV, però ħafna persuni illi ma jafux ma so il-riski eh, li huma marbutin mal-fatt li wieħed ma jqgħodx attent biżejjed. Għal daqstant irridu nżidu l-kampanji ta' informazzjoni u llum m'hemmx iktar l-attenzjoni li kien hemm darba fuq din il-marda. Punt ieħor ta' attenzjoni hija l-ġlieda kontra hija li niġġieldu kontra l-esklużjoni ta' dawk il-persuni illi uh, huma morda uh, għaliex koll ħafna nis laqas biss jafu li huma għandhom l-HIV li huma porta, li huma bearers, portaturi tal-marda. u ma jafux xinu riskju l-Kummissjoni, l-Kunsill għandhom jiffinanzjaw programmi. Dan huwa importanti ħafna li nis u fuq l-informazzjoni ta' zaza. U mm, inqajmu l-kuxenza b'mod preċiż biex nevitaw l-esklużjoni soċjali. Grazie, jek memx eh, iktar talbit għal ehm, mikrofonu, nala il eh, catch the eye u naddi għal signora Ashton. President, jina nibda biex bidanajt li jina fiduċuza illi il-konferenz ta' Vienna setejna nimxu l-qoddim, biex nsaħħu eh, drittijiet tal-nedmin li jkunu protetti kontra l-HIV AIDS u li kollhom aċċess għal prevenzjoni u trattament kif ħafna membri tal-Parlament għalu d-lejla. Nizgurakom koll li aħna sen zommu, sen zidu eh, dedikazzjoni tagħna biex indefendu dawn id-drittijiet fl-Europa imma anki bħala parti ta' relazzjoni tagħna ma' pajjiżi terzi, eh, kemm jekk huma qrib tagħna jew f'kontinenti oħrajn. Jiena sfortunatament se nkun eh, fil-Vant Nofsani u ma nkunx nista' nkun preżenti fil-konferenza eh, tal-Vienna. Il-Kummissarju Dalli illi għandu l-portafol tal-politika tas-saħħa se jirrappreżenta l-kombinazzjoni se jitkellem fil-sessjoni ta' ftuħ tal-konferenza kien hemm ħafna servizzi tal-Kommissjoni eh, minn setturi differenti tas-saħħa u tal-iżvilupp se jkunu preżenti. U nixtieq nistieden il dawk il-membri eh, onorevoli li eh, se jkunu preżenti fil-konferenza li jmorru jkellmu servizzi fil-żona fej se jiġu prezentati l-politika u l-azzjonijiet tagħna, jew tistgħu titru anke f'sessjonijiet satelliti illi se jkunu organizzati mill kummissjoni waqt il-konferenza. U jekk nista' nala biex u billi namel ħaġa li anki il membri onorevoli għamlu f'dan id-dibattitu, jiena anki jiena bdejt anki l-esperienza tiegħi din il-marda fi Sudafrika. Intkom kollha għamiltu referenza għal eh, lob tal-futbol. Eh, meta kont edha fi Sudafrika mort eh, dawra bil-karozza u l-persuna li kienet qed tigwidani tkelmitni fuq il-problemi tal-HIV AIDS fil-Afrika t-isfel u kif konna dejjin. Sewi għalli tista' Eh, issa s sija li ġejja eh, għażel wieħed mill-irħula li trid u jiena eh, għatlu dak il-raħal u mar fi ċimiteru u għal u illi fl-Afrika tradizjoni hija illi ma npoġġux il-ġebla għal l-ewwel sena għal daqstant il-slale pizzar Eh, jirrappreżentaw il-persuni li għadhom kif mitu din sena. U tħalf dan il-ċemiterju u rajt kien mijiet ta' slaleb u għalli dawk huma kollha vittmi tal-AIDS. Membri on onorevoli, dak li rajt jien kienet kienet ħaġa traġika u jiena eh, ninaqat ma dawk il-membri illi uh, resqu din rizoluzzjoni u se nagħmel kull manista biex inkompli din nazzjoni. Euh, Madame la Représentante. Grazie ħafna, Signora Ashton. Nistaw nalqu dan id-dibattitu u il-punt li misfu l-agenda issa hija stqarrija mill-Viċi-President tal-Kummissjoni u rappresentantori tal-Unjoni għal farid Barannin tal-Politika tas-Sikurtà fuq it-tul fis